Issa, ser nibdew il-voti. Mela, ħan nibdew bir-rapport tas sur Grobaċik, dan huwa ir-rapport dwar il-pjan multianwali għall-istok ta' Salamun tal-Baltiku għas-sajt li jisfrutta dak l-istok. Għanna vot elettroniku l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Il-votazzjoni magħluqa? Il-rapport ġi adottat, issa nistaw nadu għal-rapport ta' Sur Lajstrid fu l-emendi ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir rigward tal-oti tal-settati delegati għall-adozzjoni ta' ċertu il Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Male abgestimmt, die Abstimmung ist geschlossen. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni magħluqa. Ir-rapport adottat. Issa nistaw naddu għal rapport ta' Sur Gallagher fuq il-konservazzjoni ta' rizorsi tas sajt għanna point of order miss Sur Gallagher. Jina napprezza Sur President jekk inti taqbel li f'dan istadju tardiv taċċettaw it-talba tiegħi għal votazzjoni elettronika fuq amenda 32 u amenda il-proposta amendata. Ir-raġuni ser jitfaċċaw moċar qabel il- jidru ċar fil-rapport. Aħna ser namlu dan, ser għan nivutaw fuq l-ewwel blok, amenda 32, votazzjoni no, elettronika, kjoġbuk, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni magħluqa. Il-votazzjoni il-vot għadda Issa nistaw naddu għal am test amendat mill-ġdid għamlu votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa nistaw naddu għal amenda 33 il-Sur Gallagher. Sur Gallagher, li titkellem? Mela, amenda 33, minu favur? Kontra? L-Onorevoli Gallagher, tista titkellem? Il-CFP temmen li aħna bħala parlament manna lebda alternativa ħlif biex naċċettaw l-mġiba naċċettabli tal-Konsil tal-Agrikoltura sajt. Numru ta' presidenti njuraw il-ruol tal-Parlament para kolleġizlatura għal dawn l-aħħar tliet snin fi kwistjonijiet marbuta ma' pjanijiet multianwali. Il-pjanijiet multianwali għandhom ikunu jafu li huwa pilastru ta' CFP dawn il-pjanijiet huma importanti f'termini ta' protezzjoni ta' riżorsi tas sajt u anki biex nassikuraw il-ħajja ta' kuljum ta' sajjeda u x-xogħol tagħhom huwa dipendenti fuq is-sajt. Għalhekk huwa importanti li l-Kunsill tal-Ministru flimkien mal parlament għanna responsabilta konġunta hawnhekk. Il-Kunsill għalhekk irrid jerfa' responsabilità tiegħu jirrispetta it-Trattat tal-Lisbona u anke ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk fissem il-Kumitat, il-Kumitat tas-Sajt, jiena nixtieq li il-votazzjoni ħarja tiġi eh, postponing ta' skont ir-regola wieħed seba' seba' erba' u anki nixtieq li aħna nieħdu pożizzjoni kontra l-Kunsil sakemm huma lesti li jidħlu f'diskussjonijiet raġonevoli biex insolvu il-problema diskwit li ilu għaddej għal dan l-aħħar tliet snin. Grazzi. Es ist eine Verschiebung nach Artikel 57 beantragt. Ich lasse gleich darüber abstimmen. Wer kann dieser Verschiebung zustimmen? Saret talba biex nipostponu l-vot taqblu minu favur kontra astenzioniet, għaddiet. Betreffend des Abtrennen. Ista issa immorru għal-rapport li mista eh, Patraw Neves. Signora Angelili, dan il-rapport eh, ma dan il-rapport aħna eh, għaddejna dan il- ġugarell għawnek huwa shark li huwa ukoll ġej miċ-Ċina aħna tant għamilna affarijiet aħna fil-Parlament u l-Kummissjoni Ewropea biex ikonna ġugarelli għatfall li jkunu sikuri. Iġifieri ridna nuru aħna li, li tojs bħal dawn m'għandhomx ikunu fidejn it-tfal. Grazzi. Sinjura Angelilli, għandek punt importanti imma mandu xaqsam xejn mal-agenda tana. Dar boħra jiena se naqta l-mikrofonu meta ma żommux mal-agenda. Xtaqt bisnejt, eh, sur President li l-kollegi tal-grupp li fuq l-emenda 14 ta' dan ir-rapport fil-lista tal-vot huwa hemm żball fuq l-14 naraw li hemm żball. Grazzi. Grazzi ħafna fuq dan ir-rapport dwar it-neħija tax xewka tal-klip il-bahar abbord pastiment. Mela raw minu favur kontra. It-talba għal votazzjoni nominali ma' ditx mela minu favur l-emendi tal-komitat kontra. Għan iċċekkjaw ftit. Niftaħ il-votazzjoni elettronika. Kulħadd vota mela il-votazzjoni magħluqa. Din tgħaddi. L-emenda 14, no, votazzjoni nominali. Niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. Issa l-emenda numru 9 għamilnija, l-emenda 18. Votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Kulħadd vota nara il-vot. U din ma tadix.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 Mela, rezoluzzjoni issa kollha nivutaw għalija votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Nala il-vot. U din dan ir-rapport jgħaddi. Naddu issa il vot tal-accettazzjoni tal-konvenzjoni ta' The Hague dwar il-ħtif internazzjonali ta' tfal, niftaħ il-vot, nala il-vot. U din ir-riżoluzzjoni tgħaddi. Premessa G. Favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Premessa H. Favur kontra Astenzjonijiet tgħaddi. Premessa I favur kontra astensjonijiet tardi. Premessa J favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Issa nivvotaw fuq il-proposta ta' rezoluzzjoni kollha kemmi favur kontra astenzjonijiet tgħaddi rezoluzzjoni. Immorru issa għal vot Eh, rezoluzzjoniet dwar il-konferenza dinija dwar il-telekomunikazzjoniet internazzjonali għanna mozzjoni għal rezoluzzjoni minn erba gruppi politiċi. Nifvutaw fuq l-emenda numru wieħed. Favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet din ma taddix din l-emenda nivutaw sa fuq rezoluzzjoni kollha favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Issa għanna mozzjoni rezoluzzjoni min numru ta' gruppi politiċi favur kontra astensjonijiet qed nitkellmu ġifiri fuq il-konferenzi ta' Doha dwar tibdil fil-klima. It-tielet parti favur astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 8 f'żewġ partijiet. Minu favur l-ewwel parti, minu kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi wkoll. Paragrafu dissa favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 11 żewġ partijiet favur kontra astensjoniet taddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 12 l-emenda numru 1 favur kontra Astenzjonijiet ma taddiġ din l-ewwel emenda. Paragrafu 20 żewġ partijiet favur kontra astenzjonijiet. Taddi, tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 21 għanna vot nominali. Niftaħ il-vot. Il-vot huwa magħluq U l-ewwel paragrafu jaddi, l-paragrafu 22 favur kontra astensjonijiet jaddi. Paragrafu 28 f'żewġ partijiet għandna votazzjoni nominali għal kull parti l-ewwel parti nivvotaw. Niftaħ il-vot. Kulħadd ivota, nagħlaq il-vot. L-ewwel parti tgħaddi, tieni parti niftaħ il-vot, votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Nala il-vot. U tgħaddi wkoll paragrafu 29 mill-dokument oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti issa votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota nagħlaq il-vot. u jgħaddi. Paragrafu 36, il-dokument oriġinali, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni, kolħat vota mela nala il-vot, u jgħaddi. Paragrafu 37, il-dokument oriġinali, f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix din it-tieni parti. Ħalli niċċekkjaw ma biex kunu ċerti niftaħ il-vot elettroniku. Kulħadd vota. Nala il-vot. U din il-parti ma taddix. L-emenda tlieta issa fi tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi tini parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. Il-paragrafu 43 favur kontra astensjonijiet jaddi. Ħaniċċekkjaw, niftaħ il-vot fuq il-paragrafu 43. Kulħadd ivvota nara il-vot. u jaddi paragrafu 44 dokument oriġinali f'żewġ partijiet favur kontra astensjonijiet taddi tini parti favur kontra astensjonijiet taddi wkoll. Paragrafu 51 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi tini parti favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 63 fi tlet partijiet. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi, t-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi, t-tielet parti favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 66 għanna id-dokument oriġinali favur astensjonijiet jaddi. Issa, L-emenda numru 4 tal-paragrafu 73 favur kontra astensjonijiet ma' taddix paragrafu 77 emenda numru 5 favur kontra astensjonijiet din l-emenda ma taddix. Paragrafu 77 il-dokument oriġinali favur kontra astensjonijiet jaddi. Paragrafu, wara paragrafu 79, għanna favur kontra astensjonijiet jaddi. Paragrafu 82 għanna vot nominali niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd vota, nara il-vot. U jaddi paragrafu 83 f'żewġ partijiet. Fl-ewwel parti favur kontra astensjonijiet ja, taddi t-tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Mela issa nivotaw fuq il-proposta ta' riżoluzzjoni kollha kemmi f'vot elettroniku niftaħ il-votazzjoni kulħadd ivvota. Nala il-vot u il riżoluzzjoni tgħaddi. Bekk naddu għal rapport ta' Kopa, Sinjura Kopa, nitkellmu dwar it-kabbir, linji ta' politika strateġiji. Paragrafu 24, l-oriġinali, ġibri żewġ partijiet favur kontra stenzjonijiet ta' di tieni parti, votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Kulħadd tivvota, nagħlaq il-vot. Taddi. 26 l orġinali f'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Nagħlaq il-vot. Tgħaddi. 27 l orġinali votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Nala il-vot u l-paragrafu jaddi. Paragrafu 28 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra. Astenzjonijiet l-ewwel parti taddi tini parti favur kontra astenzjonijiet ħan iċċekkjaw. Niftaħ il-vot. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Nal u l-votazzjoni. tini parti taddi. 38 il-dokument oriġinali favur kontra stensjonijiet ma jaddiġ dal-paragrafu. Mela, il-proposta ta' rezoluzzjoni permezz ta' votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Kulħadd vota nala il-votazzjoni u da' rapport jaddi. Issa immorru votazzjoni fuq il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni dwar situazzjoni f'Gaza. L-ewwel net għandna ħames gruppi politiċi. Signora De Kaiser, tixtieq eh, għandek xi emenda bil-fom? Iva, grazzi ħafna President peress li il-ceasefire il-bira eh, f'Gaza, aħna fl-imkien mal-gruppi l-oħra ridna imbidlu ftit il-formulazzjoni. Erba emendi li għomkom kif nkunu għaddejjin. nibdow bl-ewwel wieħed peress nibdow bl-ewwel emenda. Fil-bidu tal-paragrafu l-ewwel tal-ewwel paragrafu Express Grave Concern ħanejdu welcomes the ceasefire agreement li eh, tħabbar f'Kajro u nitolbu li jiġi implementat b'mod sħiħ. Dejjem qed nitkellmu fuq dan il-waqfin mill-ġlied. U nitolbu lil min involut biex jagħmel xogħol ta' medjazzjoni. Triduni naqra il-paragrafu kollu? Grazzi ħafna, Sinjura De Kaiser. Aw, minn xaħat li oġġazzjoni għal din l-emenda orali fuq l-emenda wieħed nivutaw favur kontra astensjonijiet ta' ta' di l-emenda. Issa għanna favur em, kontra astensjonijiet ta' di. Il-paragrafu 5 l-oriġinali votazzjoni nominali. Nala il-vot u il-paragrafu jaddi, paragrafu seba' l-oriġinali. Favur, kontra, astensjonijiet jaddi. Issa, fejwa sanna, jgħid il-President wara numru erba, Signor De Kaiser, xandek xtejt? Jina kont eh, naħseb ħajan naqrom it-tlieta f'daqqa. Mela, peress mħabba dan il-ftajin eh, dwar il-waqfim il-ġdijt tal-21 ta' novembru ta' din is-sena, tini emenda orali minħabba li l-violenza eskalat u dan ġab ħafna imwiet minn flok il-kelma konflikt, konflitt, l-emenda numru erba issa, skużawni li għetni eh, il-mod ta' kif għet nitkellem bl-Inglis għax għet naqra Peress li Kamel Armi, il-Ministru tal-Fejt Baranin tal-Eġittu u Sinjura Hillary Clinton Rigi, Sekretarju tal-Istat tal-Istati Uniti, tkellmu fuq il-waqfin mill-ġdid fil-Kajro fil-21 ta' Novembru u minħabba dan il-waqfin mill-ġdid Izrael se tieqaf kull ostilità fil-medda ta' Gaza blajru u fuq l-art anki ġifiri til ta' persuni għonek nal u l-brackets niftħu s-sal-brackets u u kol kull fazzjoni palestinjana se tiqaf minn l-ostilitajiet fil-medda ta' Gaza kontra l-Izrael anki l-attakki bil-rocket u anki l-attentati fuq il-frontiera. Għawnek nal-brackets Dan kollu ħareġ mill-konferenza tal-aħbarijiet. So si waren alle so aufmerksam, dass ich annehme, dass Sie verstanden haben, dass Frau Ġifiri nispera li kulħadd fem li kien hemm tliet emendi orali ta' Sinjura De Kaiser. Waħda fuq il-numru erba u l-oħra fuq il-punt A. Mela ħan votaw fuq l-emendi t tlieta kollha kemm huma favur kontra astensjonijiet. Jaddu bekk immorru għal rezoluzzjoni kollha favur kontra astensjonijiet. U taddi. Bekk immorru għal rapport ta' Don is-Sinjur Danġan. iġifiri qed nitkellmu fuq l-implementazzjoni tal-politika sigurta difiża komuni favur kontra astensjonijiet l ol paragrafu ma l-emenda numru 8, l-emenda 9 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Għax emenda numru 10 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 21 l-oriġinali vot nominali. Die Abstimmung ist geschlossen. Din taddi l-emenda numru 5 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 11 favur kontra astensjonijiet ma taddix. L-emenda 12 favur kontra astensjonijiet ma taddix. L-emenda 13 favur kontra astensjonijiet ma taddix. L-emenda 14 favur kontra astensjonijiet ma taddix. L-emenda 15 favur kontra astensjonijiet ma tadix. L-emenda 16 favur kontra astenzjoniet ma tadix. L-emenda numru 6 favur kontra astenzjonijiet taddi. L-emenda 7 favur kontra astenzjonijiet taddi. Amenda 17 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 18 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 51, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni u taddi. Paragrafu jaddi, paragrafu 62, l originali niftaħ il-votazzjoni nominali, niftaħ il-vot. Nala il-vot. il vot nala il vot u dan il-paragrafu jaddi issa. Emenda 19 ma taddix, 20 favur kontra astensjoniet ma taddix, 21 favur kontra astensjoniet ma taddix, 22 favur kontra astensjoniet ma taddix. Paragrafu 101 oriġinali favur kontra astensjoniet jaddi. Amenda numru 1 favur kontra astensjonijiet ma, jad, ma taddix l-emenda 23 favur kontra astensjonijiet ma taddix il-101 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nala mela taddi l-emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet ma taddix l-emenda 3 favur kontra astenzjonijiet ma taddix l-emenda erba favur kontra astenzjonijiet ma taddix anzi taddi issa għanna għal-rezoluzzjoni kolla kemmi eh, għal-rapport kollu kemmu għanna votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni, nalqa il-votazzjoni u rapport jaddi. Klausen. Naddu issa rapport tal-Onorevoli Pasku il-klawżuli ta' difiża reċiproka u ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea dimensjonijiet politiċi u operattivi. Paragrafu 4 żewġ partijiet, parti 1 numru wieħed favur kontra astensjonijiet, għaddiet parti 2 favur kontra astensjonijiet, għaddiet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 Paragrafu 18, oriġinali l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa premessa F ta' test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa Votazzjoni nominali fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi, votazzjoni miftuħa. Mela. Għaddit. Naddu issa għal rapport onorevoli Kellam ċibersigurtà u difiża. Mela għandna votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha hemm votazzjoni nominali u niftaħ il-votazzjoni issa. Kulħadd tifvota Mela, il-votazzjoni għaddit. Għaddu għal rapport tal-Onorevoli Taran, ir-rol tal-politika s-sigurtà u tad-difiża komuni f'każi tikri kkawżati minn klima u diżastri naturali. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragraf 24. L-ewwel parti favur Anzi, namlu votazzjoni nominali għattini parti ta' paragrafu 20 għan iċċekjaw. Niftaħ il-votazzjoni, nalaq il-votazzjoni. Maddiċ. Mela, paragrafu 24, zewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Maddiċ. Mela niċċekjaw din il-votazzjoni wkoll. Niftaħ il-vot nominali. Mela il-vot. Maddiċ. Mela paragraf 35 żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Maddiċ bl-istess mod. Issa fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm vot nominali, niftaħ il-vot. Mela il-vot. Għaddit. Naddu għal-rapport tal-Onorevoli Konsari dwar il-negozjati għal ftejm imsaħab ta' sħubija u kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kazakistan. Mela, emenda 12 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 13 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 14 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 20 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 21 favur kontra astensjonijiet maddiċ Paragrafu 2 wara punt N għanna emendorali ek joġbok onorevoli Jakonsari, mtek il-kelma. Sur President, minħabba eh, l-aħbar ħażina li ġiet reċentement mill-Kazakistan għandi emenda orali. L-aħħar aħbar dwar id-drittijiet tal-bniedem li s-situazzjoni tagħhom qiegħda sejra lura fil-Kazakistan għalhekk din l-emenda orali li ġiet appoġġjata minn ħafna gruppi tal-Parlament qiegħda turi tħassib kbir dwar liġijiet introdotti fl-20 ta' Novembru tal-2012 mill-prosekutur ġenerali tal-Kazakistan fejn talab il-part partit tal-oppozizjoni u membri tal-oppozizjoni u l-mezz ta' xandir tagħhom biex jiġu eh, kundannati bħal estremisti u din eh, eh, il-ġrida kontra terrorizmu mandiġ tunġi użata biex tikkundanna l-attività ta' min ikun kontrik u bekk toħno il-libertà ta' espressjoni. Grazzi ħafna. Oġezzjonijiet, mela l-ebda oġezzjoni mela naddu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa emenda 16 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 17 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 18 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 24 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 2, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet u t-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Maddiċ. Emenda 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 3 ġiet tirata, emenda 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda erba favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda ħamsa favur mela namlu votazzjoni nominali fuq emenda erba niftaħ il-vot mela il-vot maddiċ emenda ħamsa favur kontra astensjonijiet maddiċ Emenda 6 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Eh, Promessa E, favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 7, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Għanna, wieħed favur kontra astensjonijiet maddiċ. Eh, Promessa J, favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 8 żewġ partijiet, l parti favur kontra astensjonijiet. Għaddiet it-tieni parti Jek tidu tiċċekkjaw, niċċekkjaw mela, niftaħ il-votazzjoni fuq l-ewwel parti. Nara il-votazzjoni. Għaddiet. Tieni parti favur, kontra, astensjonijiet, ma' għaddiċ. Menda disa favur kontra astensjonijiet ma ddiċ. Emenda 10 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ. 11 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ. Issa eh, rizoluzzjoni kollha kemm favur kontra astensjonijiet għaddit. Nadu fuq il-rapport tal-Oliver Ferreira, ehm, sajf u skala zaħira u riforma tal-politika komuni tas sajf mela. Paragrafu 3 favur kontra astensjoniet għaddiet. Paragrafu 30 punt wieħed f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 31 parti 3 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mela, ħan iċċekjaw fuq it-tieni parti ta' paragrafu 30 nġis li ta' t-tieni parti, kjoġbok. Vot miftuħ. Vot maluq. Għadda. Paragrafu 30 nġis erba' żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Mela, jaw dan il votax għax Niftaħ il-votazzjoni nominali. Mela, il-votazzjoni għadit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 33 ta' test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet, għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Għaddiet ukoll paragrafu 38 tliet partijiet mela l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Għaddiet it-tielet parti favur anzi niftaħ votazzjoni nominali Mela, il vota fuq tielet parti kif ġobkom. Nala, il-votazzjoni għaddiet ukoll. Issa, paragrafu 40 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni għaddit. Mela, premessa E, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet, għaddit it-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Niċċekjawha b'vot elettroniku. Niftar votazzjoni. Nara l-votazzjoni. Għaddit. Premessa, je, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti vot nominali niftaħ il-votazzjoni. Mala l-votazzjoni. Ma għaddiċ. Issa l-proposta kollha kemmi votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Mela l-votazzjoni. U għaddiet. Nadu fuq il-rapport tal-onorevoli eh, Lovin id-dimensjoni esterna tal-politika komuni tas-sajt. Mela, l-ewwel emendi ġew irtirati u għalhekk nibdew b'emenda d-disa. Favur kontra astensjonijiet. Ma' ddiċ. Issa paragrafu wieħed żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet. Nċekjaw vot nominali. Mela, paragrafu wieħed it-tieni parti kieġobkom. Mela, l-votazzjoni għaddit. Paragrafu 2 favur kontra astensjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 6 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Maddiċ, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 9 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 19 le mela nitċekjaw paragrafu 2 parti paragrafu 10 parti 2 niftar votazzjoni nominali nara votazzjoni għadda Mela, paragrafu 19 oriġinali favur kontra astensjonijiet Għadda, paragrafu 23 favur kontra astensjonijiet. Neċekjaw b'votazzjoni nominali. Nistaħ votazzjoni. Nala l-votazzjoni għaddit. Paragrafu 24 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 27, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għadda. Paragrafu 28, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għadda. Paragrafu 30 oriġinali favur kontra astensjonijiet għadda paragrafu 37 oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda t-tieni parti favur kontra astensjonijiet għadda paragrafu 50 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda t-tieni parti favur kontra astensjonijiet għadda Paragrafu 53, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Għadda. Tieni parti favur kontra astensjonijiet. M'għaddix. Paragrafu 55. Mela. Tridu nċekkjaw paragrafu 50, tieni parti mela niftaħ il-votazzjoni nominali. Nara l-votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 55. Favur kontra astensjonijiet. Għadda. Paragrafu 58, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Għadda. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Għadda. Paragrafu 66, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda t-tini parti favur kontra astensjonijiet għadda u koll paragrafu 73 favur kontra astensjonijiet għadda paragrafu 77 favur kontra astensjonijiet għadda paragrafu 92 sewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għata u koll paragrafu 78 favur kontra astensjonijiet maddix paragrafu 80 favur kontra astensjonijiet maddix paragrafu 94 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni kulħadd ivvota maddix Mela sa fuq il-rapport kollu kemmu hekk kif emendat votazzjoni nominali. Niftaħ votazzjoni. Mela l-votazzjoni. Madda. Issa naddu għal riżoluzzjoni tal-Kumitat tal-Affett Kostituzzjonali dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew 2014. Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet. Għaddiet emenda ħamsa favur kontra astensjonijiet. Għaddiet emenda sitta favur kontra astensjonijiet. Mela, niċċekjaw il-vot aħjar. Niftaħ il-vot fuq emenda sitta. Nara l-votazzjoni. Maddiċ. Issa. Votazzjoni nominali fuq. Uh, le, anzi, din diġa t-votajna fu, skużawni, mela, emenda seba. Favur kontra astensjoniet għaddiet. Tudu ċekjaw ta' emenda seba mela. Niftaħ il-votazzjoni nominali. Mela l-votazzjoni ma Emenda 10, votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nara mela, l-votazzjoni. Ma Emenda 8 favur, kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda tlieta favur kontra astensjonijiet. Għaddiet emenda disa favur kontra astensjonijiet. Maddiċ. Emenda tnejn favur kontra astensjonijiet. Għaddiet Tidu ċekjaw Tajjeb, mela niċċekjaw emenda 2 niftaħ il-votazzjoni nominali. Mela il-votazzjoni. Għaddit. Emenda erba' favur kontra astensjonijiet. <coughs> Għaddit. Emenda tlieta oriġinali, paragrafu tlieta skon oriġinali favur kontra astensjonijiet. Għadda u issa nivutaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Għat vota Nala mela, l-votazzjoni. Għaddiet. Tajjeb ħafna nifraħ il-raturi kollha tal-lum nirringrazzjakom tax-xogħol siwi li għamiltu flimkien. Grazzi. Wir kommen zu den Stimmerklärungen. Nista' nibdew bil spiegazzjoni tal-voti. Mela, nibdew bil-rapport ta' Sir Gorbaczek, nagħti l-kelma l-Honorable Kajnen. Peter Kajnen. Frau Kollegin Pieti Kajnen. L-Honorable Peter Kajnen.